Signora Presidente, nós vamos votar de seguida. Point of order. Aħna issa ħan votaw fuq tliet riżoluzzjonijiet ta' urġenza. U ħajkun hemm votazzjonijiet nominali. Iżda aħna ma nistawx nagħmlu stqarrijiet bil-miktub biex nispjegaw għalfej votajna b'tallim bċertu mod, din hija inaċċettabbli għalhekk aħna nixtiequ nitolbu li il-regoli ta' proċeduri ta' proċedura jiġu emendati sabiex jippermettu li l-membri jkunu jistgħu jagħtu spjegazzjoni fuq dawn it-tip ta' kwistjonijiet. Mela, skont ir-regoli ta' proċedura,